għal daqstan dawn il-korrizzjonijiet issa approvati. Issa naddu għal għal għal starrija għal kummissjoni Connecting Europe Facility wara l-2020. Signora senjura Dear President, honorable members, thank you for the opportunity. Grazie ħafna President, onorevoli membri, grazie dar l-opportunità biex ikun nista' għamel skambju ta' opinjonijiet magħkom dwar il-faċilità biex nikkonnettjaw l-Ewropa wara l-2020. Il-Kommissjoni għandha pjanijiet biex tadotta l-proposta fil-Ġunju fis-6 ta' Ġunju il-pakkett li ġi adottat fit-tieni ta' Mejju ġa jagħti orientazzjonijiet eh, essenzjali dwar il-prioritajiet tal-faċilità biex nikkonnettjaw l-Europa. Aħna nafu l-bżonnijiet li jem fl-infrastruttura għal-periodu 21-27 eh, ħajkun hemm bżonn 350 biljun investiment ta' 150 biljun euro u għanna bżonn ukoll eh, nifacċaw l-sfida tal-tibdiliet li qed jiġru fis-settur trasport. L-mobilità effiċenti u interkonnessa għandha bżonn tkun smart li tkun sostenibbli, tkun inklusiva, tkun kolla sigurezza u sigurta sigurtà wkoll. Għalhekk kien qed proponi li modernaw modernizzaw il-faċilità biex nikkollegaw l-Europa. Eh, Sepp huwa wieħed mill-programmi li eh, fejn hemm budget imsaħħaħ mill-Kommissjoni. punt biljun euro. Eh, minn da 24.6 u ħajġi dedikata trasport. L-ideja huwa nżommu l-istess livelli tal-budget l-envelop kota kozjoni ġenerali u koll. Apparti minn daħna ħan niproponu li nużaw 6.50 biljun għal infrastruttura ta' trasport li tawżu mill-militari u ċivili u koll li nishtiq namel referenza għal sitt punti li tqajmu fil-rizoluzzjoni tal-Parlament nħoss li huma importanti l-ewwel fuq il-prioritajiet. Nina naqbel kompletament li huwa importanti li wieħed jasal għal ekwilibrju bejn l-iżvilupp ta' infrastruttura ġodda u l-modernizzazzjoni ta' dak l-infrastruttura tiżisti ġa. Fuq naħa naqbel li għanna niffokaw principalment fuq l-izvilupp tal-network, specialment dawk eh, setturi transkonfinali jew dawk il-konnessjoni li linjuan isin. Continuity has to aħna nizguraw li kunem kontinuità biex intemmu il-proġetti li mbdew bil-programm korrenti. Fl-istess ħin għanna bżon li kunem enfasi ikbar fuq il-modernizzazzjoni tal-infrastruttura ġa eżistenti. Aħna għanna bżon namlu kull sforz eh, dak li huwa IRTMS e u Cesar biex inkunu nistaw naslu għatmim ta' dan. U digitalizzazzjoni ħagġa li għanna koll, ukoll, aħna għandna kumpanija u transazzjoni ta' mobilità għal mobilità autonoma u kif ukoll integrazzjoni modali u uh, servizzi integrati fl-istess ħin għandna bżonn li il-netwerk ikun iżjed eh, ikollu iżjed iżjed sigurezza u eh, anki f'dak li nixaqsam il-klima u diżastri naturali. Għalhekk aħna qed nippjanaw li nipproponu li nkopru wkoll il-netwerk komprensiv fejn huwa relevanti. Rele Ah, imma dan nistgħu nagħmluh biss billi nagħmlu sforz bejn kolħadd. Itwassalni għat-tieni punt tiegħi li hija sinerġiji bejn e, it-trasport, enerġija u s-settur digitali. Per eżempju, fuq il-mobilità automatik, aħna ħaniftħu e, e, possibiltajiet għal dawn is-sinerġiji waqt li aħna qed nipprovdu qafas li huwa miftuħ għal sinerġis aħna nistabilixu l-istat ta' prioritajiet biex ikonna iżjed flossibilta. il tillet punt tiegħi huwa dwar l-envelop ta' koezjoni bazat fuq l-ewwel esperjenza pożittiva il-Kommissjoni għat tagħmel transferiment ta' 11.2 biljun euro għal sef għall-implementazzjoni u maniġġjar dirett skont il-regoli propji il-rata ta' konfinanzjament japplika. Eh, għan għet niprofaw għanna moħna li napplikaw rata ikbar għal konnessjoni transkonfinali. Il-raba puntu huwa eh, blending u investiju. Kommissjoni qed tipprepara li taqqat l-istrumenti finanzjarji kollha eh, f'istrument wieħed investiju Dan ikolla tiqa speċjali għall-infrastruttura u jkun komplement ma' sef li ma' jkollux strument finanzjarju propju. Issa dwar il-blending aħna għanna bżon zommu il-possibilità <coughs> eh, li kanna grants propja ma nużaw, nużaw daw il-grants ma, strumenti eh, mux tal-Unjoni Ewropea mill-banek kommerċati jew eh, privati Ħames punt tiegħi huwa l-komponent ġdid ta' sef, il-mobilità militari. Dan huwa komponent importanti ta' inizjattiva ġdida li ġiet proposta fil-settur tad difiża. Il-budget propost u ta' 6.5 biljun euro u jiġu implementat bis-sef biex jappoġġa l-infrastruttura ċivili biex tiġi adottata għal bżonnijiet tal-settur militari. Apparti minn da, l-investiment għal kwestjonijiet ta' bżonnijiet militari jkollhom bżonn ukoll jaqdu il-bżonnijiet ta' settur ċivili. Issa, l-aħħar punt tiegħi is-sitt wieħed huwa l-enerġija. L-impenni jirrikjedi eh, investimenti bla preċedent fuq l-enerġija il-grids tal-elettriku għandhom bżon li kollum imsaxħa forma importanti, għandhom ikun iżjed digitali, iżjed u iżjed smart biex ikun hemm maneġjar effiċjenti. ċerta grids jistgħu jiġu trasformati biex ikollhom eh, gas sintetiku ehm, għalhekk għajnuna eh, finanzjarja eh, immirata eh, hija ta' bżonn biex ikonna l-investimenti. Dan huwa importanti fejn l-infrastruttura tinkludi wkoll eksternalizajiet pożittivi bejn più sigurtà tal-provista, solidarità jew innovazzjoni. Sef huwa għandu rwol importanti li qed jikberaw dan l-envelop uh, envelop ambizjuż uh, finanzjarju ambizjuż huwa mm, ma ta' bżonn għal raġunijiet ukoll ta' sinerġiji fej l-enerġija ta' trasportu digitali jistgħu jaġixxu flimkien is-sef għandna bżonn tappoġġaw ukoll ċerta investimenti li qegħdin huma pendenti biex ikollna sigurtà fil-provvista ta' enerġija għalek aħna għadin għanna u dimna ġejjini eh, ambizjus ma realistiku iżda. U nispera li kolli l-appoċ ta'kom il-parlament biex nkunu nistaw navanzawħ. Grazzi. Grazzi ħafna pan komissarju. Nibdew issa bil-kellima tal-gruppi fisem il-EPP l-onorevoli Marinesku għal-minuta u nofs. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna comisar. Grazie, Afna, președinte. Komissarju, grazie dell-informazzjoni, ta' din l-informazzjoni e li già Hija ħaġa evidenti li l-infrastrutturi ta' trasport, enerġija u telekomunikazzjoni e al base bażi tal-iżvilupp. Din il-faċilità biex nikkollegaw l-Ewropa e hija apprezzata mill membri kif ukoll kommissjoni li jħossu li huwa proġett eh, li kellu suċċess. Sar investiment fil-ferroviji, fil-airports u aspetti oħra. Għalhekk hija ħaġa li sorprendina li l-ammont li ġi allokat l-faċilità għal periodi wara 2021 għatem elementi ta' konfuzjoni dwaru dwar iċ-ċifri li ġew offruti differenzi bej prezzi korrenti u konstanti u kif ukoll li għadna flimkien infrastruttura militari nispera li l-regolamenti jkunu jistaw jiċċaraw ċerta konfuzjoniet li mill jider ħarġu. Imma nfakkar li l-Kommissjoni kienet proponiet 50 miljun fil-2011. L-ammont li qed jiġi proposta huwa inqas minn dak huwa inqas mill-ammont li hemm fil-eżerċizzju finanzjari kurrenti, specialment ta' trasport kien hemm xi titjib fl-enerġija, a kif ukoll fil-telekomunikazzjoni, ma fit-trasport le. Imma sal 6 sa' Ġunju meta qatt li ħajkun hemm eh, preżentazzjoni tal-proposta tagħmlu sforz biex iċċi dbidlu din eh, iċ-ċifra eh, l-appoġġ tat-trasport. Grazzi ħafna. Fisem is-Soċjalisti u Demokratiċi. Għajjana Sandel, minuta. Grazie ħafna, Presidente. Dan l-eżerċiċċju forsi naġiċu fl-imkien eh, minn flok Mr. Maresku eh, jgħamil għarrasu. Aħna lek naqna mal-liberali biex il-parlamenti kolla eh, biex ikun hemm sef qawwi U għas suċċess dak li sar qabel. F'mument fej fej hemm nuqqas ta' ta' investiment fl-infrastruttura matul kważi 10 snin il-valur miżjud li ġenerat u kien tajjuna kbira. Madan kollu għal periodu li jmiss naraw li għanna bżon ikunu realistiċi. Hemm tnaqqis ta' 12 jew 13 fil-mija ħaġa li rrid narfuha, allura eh, sforz għandu jkun biex nżidu. Nżidu l-ammonti, għandna bżonn sinerġija urġenti bej eh, trasport u l-enerġija il-vetturi notfa ġaħirġin mill-fabrika u ma jafux eh, xarreja minn kif jistawhom għandna bżonn ukoll bżonn l-implementazzjoni ta' dawk il pajizi li l-programmi nazjonali ma jaqblux ma l impenji li għandhom ma l unjoni Ewropea. Dik għaw kol jħoġu urġenti. Grazie għafna. il fisem il-konservativi u il-reformisti l-Onorevoli Zlotowski. Grazie għafna, President. Grazie ħafna Huwa program verament interess u importanti għax jgħin l-integrazzjoni tal-infrastrutturi fl europa Issa dwar il-ġejjin wara l-2021 il-mistoqsijiet li qed isiru huwa dwar il-ġejjini tal-networks Ewropej u l-proġetti reġjonali u għed mill-elementi essenzjali huma l-kuruturi ta' trasport li ma ma għadhom ma waslux fit-tmiem għanna bżon nżidu l-investiment eh, fis-settur ta' trasport bl-art. Hemm bżonn iżjed investimenti l-metodi ġodda ta' trasport pempju jew l mobilta autonoma huma proġett verament ambizzjuż kif jurid il-Kommissjoni. Il-programm ta' eh, nikollegaw l-Ewropa naraw eh, infrastruttur li qed jiġu medda. Ah, dan l-istrument m'għandux ikun vittma ta' din il-politika ta' biex nipprovaw nifrankaw. Iżjed flus għandna bżonn, kummissarju, dak li għandna bżonn. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Teliċka fuq l-Alleanza tal-Liberali Demokratiċi l-Europa. Grazzi ħafna nistanna bil-ħerqa minn nkun nistgħu negozjaw il-riżoluzzjoni konġunta. Nispera li l-Kommissjoni eh, tuħodha bis-serjetà int personalment tara eh, bħala appoġġ għall-isforzi tiegħek ikun hemm diversi sfidi ovvjament, imma wkoll hemm sinjali negattivi. Ġa, huwa suċċess, huwa storja ta' suċċess, aħna imma jekk naraw l-allokazzjoni ta' mezzi finanzjarji edin fi krizi perpetwa. Tnaqqis ta' 12 u 13% ħaġa li l-Parlament u l-maġġoranza ma jaċċettawx. Naħseb fej nistaw ntejbu huwa eh, naram namlu valutazzjoni tal-progress li sar biex inkunu nistaw nuruwa eh, biex iċ-ċittadini apprezzawa mhux biss kwestjoni ta' kemm flus imma x'kien riżultat veru. Tlet kummenti minn naħa tiegħi. Huwa relazzjoni komplessa mal-Horizon 2020 dak hija il-fokus għandu jkun fokus ta' tieni blending hija għandna riżultati pożittivi għandna naħdmu fuq dan bil-flus pubbliċi imma tielet għandna nifmu li hija ħaġa li jew nigwadanjaw li nużawha jew nkella nħadem tilfuha. Grazzi. Naddu għal grupp konfederali tal-xellu Ewropew ma' Out u Nordic Green Left. L-Onorevole Silju Kuttis. Grazie ħafna. Grazie, President. Jekk se jiġi sfruttat dan il-programm jista' jgħin l-infrastrutturi neċessarji għall-Europa. Allora rridu nwaqfu l-tieħ u il-font ħlif jipromuovi opri eh, pubbliċi jgħamil l-interessi tal-investituri. Dan il-programm mandux jiġi użat għal militarizzazzjoni tal-Unjoni. Niffinanzjaw l-infrastrutturi ta' trasport li jistaw iva ittejbu il-mobilità eh, tal-eżerċiti. Eh, Hemm insibu xogħlijiet li jgħinu li soċjetà l-iżvilupp reġjonali, l-iżvilupp eh, ta' medju u li joħol u xogħol ta' kwalità jirrispettaw l-ambjent. U hija priorità illi namlu infrastrutturi biex nalqu l-izolament. Per un minuto, prego. Eh, Van den Kamp al minuta. Grazie, Presidente. Illum aħna edin nitkellmu fuq program ta' suċċess kbir il-Connecting Europe Facility, ċef. Dana mux biss rigwarda trasport imma anki l-enerġija u telekomunikazzjonijiet. U jena naħseb li l-periodu preċedenti wera li dana wieħed mill-aħjar programmi ta' investiment tal-Unjoni Ewropea. maħnex qed nitkellmu fuq sussidi hawnhekk jew finanzjamenti uh, minnaħa tal-awtoritajiet, imma qegħdin fil-fatt ninvestu fil-futur tal-Unjoni Ewropea. L-intenzjoni hija tiegħi hija li nitlob lill-Kummissarja Bulx li tagħmel l-aħħar pass biex il-ċef tkun liktar possibli, wisa possibli. Dan huwa kull ma nistanajt għall-inqas għallum. Grazzi. E, signora Demont, eh, Signora Kommissarju, diskors fuq il-fondi għal mekanizmu ta' Connecting Europe nistaw namlu ħanna fuq iż-żmien twila. Aħna nafu illi meta nitkellmu fuq proġetti ta' infrastruttura, il-rizorsi huma kbar ħafna u hemm bżonn anki pjanifikazzjoni tajba ħafna u għal din ir jiena naħseb illi iċ-ċef għandu jkollu budget eh, revizjonat u għandu jiġi implementat biex jinalqu għall-inqas il-proġetti tal-core network ta' TNT. U għallora li tkun hemm koordinazzjoni wara tieħli e, eh, sissa ġara blefsi. Jina naħseb il kwistjoni hija fattur fiżiku u aħna għandna bżonn attualment network illi tifaċilita l-iżvilupp, it-kabbir u l-konnettività territoriali anki fil-periferija. U l-Europa għandha koll iżomm il-kontroll mhux biss fuq il-kurituri ma fuq il network kollu tal-loġistika. Grazzi. Salini għal minuta. Grazzi President. Insellem il-Kummissarja il-rizoluzzjoni kif hija proposta mill-kollega Marinescu fuq il-ċef hija fil-fatt orientata biex eh, timplementa waħda mill-ikbar prioritajiet tal-Unjoni Ewropea li tiggarantixxi konnettività u innovazzjoni. Il-preġu ta' ċef huwa propju daf dawn is-seba' snin illi nigarantixxu mhux biss għawa kbira fl-investimenti tal-infrastruttura ma anki garantixu spazju għall-innovazzjoni fil-CITS, il-karburanti alternativi. E dan huma affarijiet li għanna bżonn għall-isfida ta' digitalizzazzjoni u dekarmonizzazzjoni. Pjan sħiħ illi kellu suċess u ma nistawx assolutament naċċettaw il risorsi Imma jiena nixtieq ngħid koll li mhux biss fuq il-kwantità tar rizorsi, manki tip tal-istruttura ta' dan il-mekanizmu ta' ċef. Għax isħadmet u jaħġa tajba li nżommuha. Għanna bżon nżommu finanzjamenti blas bla eh, eh, illi mandom xieġu restituiti u dan huwa għandu jkun l-lan tal-priorità tagħna. Issa nibdew il-kaċ di għaj. Għandi ħames tal-bit. qahom kollha Milan Mon u għal-ewwel wieħed. Son un elemento fundamental de la acción de la Unión Europea y uno de los más visibles. E Connecting Europe tiene un alto valor añadido. Dan għandu valur miżjud kbir għall europa biex itejjeb il kompetitivita itejjeb l-infrastruttura, il-kozjoni territoriali u l konnettivita mas-suq intern ta' zoni li għedin fil-periferja u ma' huwa magna ta' tkabbir. Għalhekk għandna bżonn nippruvaw intemmu il-netwerk bazika sa 2030. Aħna għandna bżonn nżidu l-konnettività ta' dak tal-portijiet u tal-Atlantiku tal-Ewropa. bżonn natu titjib fil-lata tal-Atlantiku. Nitnitlu bil kommissarju fil-revizjoni tal-Connecting Europe ikunem titjib fil-kurutur Atlantiku. Dak li effett għannaħata fuq ta' Spanja, fuq l-Atlantiku. Nispera li il-budget ikun skont il-bżonnijiet ta' dan ta' din l-inizjattiva verament importanti. Grazzi. Grazie ħafna. Issa E sur Marias. Grazie, President. Il-mekanizmu Connecting Europe wara l-2020 huwa importanti ħafna. Però għandu bżonn finanzjamenti u għal din ir-raġuni ma nistawx aħna naċċettaw li kun btieħa fil-finanzjamenti irridu natu spazju l-innovazzjoni, però rridu anki nsaħħu dawk il-pajjiżi u territorji li huma iżolati. Dan huwa b'mod speċjali għal Greċa li hija fil-periferija tal-Unjoni Ewropea t-statajt, imma anki għal Gżejjer, Gżejer anki tal-Eġew, illi pratikament baqgħu iżolati. U f'dan il-kuntest hemm bżonn li nsibu soluzzjoni għal għall-ekwivalent ta' trasporti għandu jkun hemm finanzjament ta' dawk l-intervenzjonijiet funzjonali biex jiggarantixxu ugwaljanza ta' trasport fil-politika ta' sviluppu. Naturalment, mhux biss infrastrutturi ġodda, imma anki għandna bżonn nimmodernizzaw l-infrastrutturi eżistenti. Silwaga, Benito Silwaga. Bueno, podríamos llamar al Fondo Conectar Europa. Nistaw najdula din iċef e, il-front tal-infrastrutturi inutili għalix sissa kienem 1.2 e, euro għal infrastrutturi li użaw il-gas illi inidġes. Emżon najdu li din, din il-facilità il rċevit iktar minn 500 miljon, imma kien hemm 600.000 eh, ċittadini li l-mentaw kontra u hemm anki organizzazzjonijiet biex jipprotestaw u għandhom ħafna raġunijiet din il-konnessjoni skont il- l-autoritajiet se jizdidu anki tariffi u bla dubju dina miex qed so miex qed tuża eh, li jiġġeddu. U jekk verament wieħed irid jinkoraġġixxi il-sostanzi eh, li jiġġeddu għanna verament nasbu għal dawn il-problemi. Grazzi, President, aħna mannix bżon budget biex namlu il-promozzjoni tal-Unjoni Ewropea u bizzejiet li nipromovu il-riżultati tal-Connecting European e Connecting Europe għaliex fit-toroq tagħna miktar politika aħna eh, qed jitkellem Novakov l-ikbar kawza ta' incidenti u mal-bottlenecks u l-aħjar mod biex nirsolvu il-bottlenecks huwa din il-Connecting Europe Facility. Irridu nikkompletawa il-network. Aħna kollha naqblu li għanna bżon ta' nofs triljun u sada tant ma natux bizzejiet flus għal Connecting Europe Facility. Għanna namlu aħjar, anki jekk irridu naqblu illi il-progress li saru enormi u rridu noħolqu strumenti ulterjuri biex l-istati membri ikollhom inċentiv biex jikkompletaw il-network tenti mill-aktar kmini possibli. Grazzi. Issa Sinjur l-onorevoli Pimenta Lopez. Grazzi, President. Il-konnezzjoni għada edha tipprova tifinanzja di imma dawn il-proġetti kif ukoll it-tenzi it-tenti taw opportunitajiet għal finanzjamenti privati o anki pubbliċi privati. Iżdidu l-ispejjeż għal-popolazzjoni kollha kemm min. Jekk inħarsu lejn il-koezjoni, il-fondi ta' koezjoni ma kienx hemm kondizzjonijiet fuqhom allura pajizi bħal Portugal jiex u li kunem investimenti għawjien publiċi għal titjib tal-pajis. Grazzi. Issa il-Komissarju Bulġ fisem il-Kommissjoni. President, membri onorevoli, grazie ħafna ta' dibattitu. E dana juri l-aspetti pozitivi tal-ċef korrenti u anki il-rida biex ninforzaw l-istrument għal wara l-2020 bħala budget u anki prioritajiet. Il-periodu tu wara l-2020 se jkun importanti biex nizguraw li nimplementawa it-tenti u e, qabel l-iskadenza tal-2030. il cef 2.0 se tittieb aħna ħadna nota tal-prioritajiet u l-interess u l-enerġiji fuq dawn il-proġetti ta' infrastruttura. Nixtieq nelabora fuq xi ħut mill-kommenti tagħkom l-ewwel net fuq il-budget ta' ċef. Il-proposta tal-MFF tinkludi proposta ambizjuża għal futur ta' ċef illi hija fost il-ftit programmi li għandhom budget imsaħħa illi jasal għal 30.6 biljun għal eh, għal periodu 2021-2027, eh, 20% eh, iktar. Mux biss il-proposta tal-MFF et iżom l-elementi eżistenti ta' ċef, imma anki saħħaħnija bi pilastru ġdid ta' mobilta militari. Però fi żminijiet diffiċli wara l-Brexit. Dana huwa id-dinja eh, eh, eh, kisba importanti għax dana jfisser li l-Kummissjoni għarfet li ċef huwa strument effettiv illi jżid valur għal suq intern Ewropew. U għonek nishtiq nerġa nisħa fuq il-fatt illi il-flus kollha allokata għal mobilità militari e allogata all-użu doppju l-infrastruttura, tista tiġi użata anki għal servizzi ċivili u tista tiġi użata anki għal mobilità militari. Sinerġiji bejn l-enerġija tal trasport u s-settur digitali se jiġu implementati bi programm konġunt, finanzi konġunti u bis possibilità li applikaw għal eh, rata ta' kofinanzjamenti liktar olja. Hemm kriteri E, olin illi fihom dawn is-sinerġiji se jihdu e, se jseħħu. U nixtieq nerġa' nisħaq fuq il-fatt illi l-prinċipju use it or lose it se tkun parti miċ-ċef. Dan kien wieħed mill-iktar prinċipji ta' suċċess illi iżgurawna e, deliver l-iktar olja illi diġà fl-ewwel tliet snin aħna ksibna iktar mill-90% tal-kisbit li kellna f'moħħna. Kumment aħari huwa fuq il-proġetti ta' priorità illi membru uh, onorevoli semma. Jena nishtiq li ħafna stati membri i-proponew sezzjonijiet ġoddan aħna ma stajniex ninkludu kollox, imma ħafna minnhom se ġew aċċettati. Imma naturalment dawk biss illi huma uh, allineati ma l annesta regolament. Allora nirringrazzjare il kulħadd tal-li permettejtu li nintroduċi l-istruttura inizjali tal-proposta tana li se toħroġ l-ewwel ġimgħa ta' Ġunju u nirringrazzja anki għall appoġġ li tajtuni nixtieq nitlobkom tkomplu tappoġġawna. U jiena ħares l-qoddim li nkomplu diskutu fuq dan fil-xhur li ġejjin koordinazzjoni tal-kollegi tal-enerġija u tal digitali biex inkorru nistaw nagħmlu progress fuq dan il-fajl sekk importanti. Grazie. komissarju, Kummissarju, u l diskussjoni